So, welcome everyone. Mela, merħba għal din il-laqa konġunta tal-Komitati Ikon u fuq il-Libertajiet ċivili, Ġustizzja u Affarijiet Interni għalija huwa onur illi immexxi din il-laqa flimkien mal-Viċi President Egal. Aħna bilna illi il-Komitat Ekon se meċi fuq l-ewwel rapport u mbagħad il-Kumitat Libe immexxi il-laqa waqt eh, li niddiskutu it-tieni rapport. Mela l-ewwel nibdew billi naddottaw l-aġenda jidir li li m'hemmx problemi b'dan u għal daqstant ngħaddu mill-ewwel għal punt numru 2 tal-aġenda Jiġifieri se nibdew niddiskutu l-emendi fuq l-ewwel rapport, jiġifieri l-prevenzjoni tal-użu ta' sistema finanzjarja l-anijiet tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terrorizmu. Il-rapport magħruf bħala l-AMLD. Għaw żewġ rapporters fuq dan ir rapport wieħed mill-Kumitat Ikon, Sur Karins mill-grupp tal pp e, wieħed mill-Kumitat Libe, is-Sinjura Sargentini mill-grupp tal-Ħodor. Issa nagħti il-mikrofonu lis sur Karins. Sur Karins. Grazzi ħafna, Sur President, l-odwa tajba lil kulħadd, is-sena tajba lil dak li għadni uh, eh, mal-tqajċ magħhom Se niprofa nitkellem fil-qosor kemm jista' jkun kemm hu possibbli għal raġel tal-politika grazzi għall-emendi għandna madwar 547 emenda. Jiġri mhux ammont impossibbli u l-aħbar tajba hija li l-emendi mhumiex eh, spalpaljati sparpaljati mal eh, rapport kollu ma fuq ċerti suġġetti partikolari u għalhekk għandna raġunijiet tajbin biex Eh, nistennew li konna ftejim li jissodisfa li l-kolħat. Jina se nikkonċentra fuq tlet punti għal-referiet kelmu l-oħrajn nħu nota jena. Imma l-ewel huwa il-reġistru tas siddin beneficjari. Mela dan għandu xaqsa mal-artiklu 29 u 30 l-emendi li jibdew bi 358 jider li f'din il-Kamra hemm konsensus illi hemm bżonn ta' reġistru Ewropew tal-sidin beneficjari. Dan diġà huwa pass il qoddim tajjeb, għandna dan il-konsensus illi hemm bżonnu dan ir-reġistru. Issa il-kwistjoni hija u fl-emendi nistgħu naraw li hemm eh, xi ftit differenza fl-opinjonijiet dwar kif x'formandu għandu jieħu dan ir-reġistru. Hemm żewġ Eh, entitajiet hemm il-kumpaniji u hemm it-trusts u kulħadd jaqbel li għandna bżonn eh, dawn iż-żewġ reġistri imma mbagħad mill-emendi nistgħu naraw ukoll illi mhux kulħadd jaqbel fuq kemm għandhom ikunu aċċessibbli dawn ir-reġistri. U għalhekk kulħadd jaqbel illi dawn ir-reġistri hemm bżonnhom kemm għall-kumpaniji kif ukoll trusts Kulħadd jaqbel illi l-entitajiet obbligati bħal banek, awdituri, dak li għandhom il-kazinojiet, hemm bżonn illi ikollhom aċċess u anki l-awtoritajiet kompetenti dawk tat-taxxa l-Interpol, etc. Ġifri l-awtoritajiet obbligati u eh, entitajiet kompetenti għandhom ikollhom aċċess. Il-mistoqsija hija jekk il-pubbliku b'mod ġenerali għandux ikollu aċċess sħiħ Issa min jaqbel li l-pubbliku għandu jkollu eh, dan l-aċċess, hemm nuqqas taqbil dwar jekk għandhom xikunu biss il-kumpaniji li għandhom aċċess jew il-kumpaniji u anki il-trusts. Issa, naħseb illi rridu nissimaw l-argumenti fuq il-protezzjoni tad data tal-individwi. U fil-gwar ta' lan ta' din id-direttiva ġifir il-ġlieda kontra il-ħassil tal-flus u l-kriminalità finanzjarja. Aħna se nirbħu xi ħaġa jekk ikun hemm aċċess miftuħ jew aċċess iktar limitat għal dawn ir-reġistri, dan se jkun id-dibattitu. Issa aħna ma nixaf fejn qogħdu niddiskuti jekk kan il-bżonnhom ir-reġistri u laqas jekk kan il-bżonnhom għall-kumpaniji huwa trusts laqas niddiskutu jekk l-autoritajiet kompetenti u dawk obbligati għandhom xi kollhom aċċess. Le, fuq dawk diġà ftemna huwa l-kwissjoni tal-pubbliku. Jekk il-pubbliku għandu xi kollu aċċess għall informazzjoni dwar kumpaniji u it-trusts. L-ewwel punt, issa it-tieni. Fuq eh, l-evalwazzjoni tar-rescue eh, fuq livell ta' l-Unjoni Ewropea l-artiklu 6 l-emenda 245 jider illi għaw konsensus illi l-Kummissjoni għandha kollha responsabilità għall evalwazzjoni tar riski fuq livell tal-Unjoni Ewropea imma hemm xi emendi li rridu niddiskutuhom dwar eh, limiti ta' setat li kollha il-Kummissjoni li tadotta atti ta' implementazzjoni biex issaħħaħ leġislazzjoni eżistenti skont il-bżonn. Att ta' emendi tal-Sur Balz, Sur Gigolz u oħrajn ġifiri il-limiti tal-setup li għandu jkollha il-Kummissjoni biex tadotta atti ta' implementazzjoni dwar eh, evalwazzjoni tar riskju fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Un hemm xi ħaġa oħra li rridu niddeċidu dwarha dwar kemm iridu jsiru pubbliċi dawn l-evalwazzjonijiet. Jiena personalment naqbel illi il-pubbliku għandu jinżamm informat, għandhom ikunu jafu ċittadini fejn jinsabu l-ikbar riski. Imma jekk evalwazzjoni tar riskju tajt li pajjiż ħieħu għaktar aktar suscettibbli minn oħrajn, għandna nixtiequ li din l-informazzjoni ssir pubblika imma jekk per eżempju f'pajjiż partikolari hemm xi kazino li rappreżenta problema partikolari, eh, aħna rridu illi din l-informazzjoni issir pubblika. Dan irridu nżommu f'moħħna meta nitkellmu dwar il-pubbliku eh, sa fejn irridu illi jinżamm informat il-pubbliku għaw jista' ikun hemm ċerti pajjiżi anki fl-Ewropa stess illi jirrappreżentaw riskju akbar minn oħrajn, ċerti industriji li jirrapprezentaw riskju akbar minn oħrajn u ċerti elementi f'dik l-industrija partikolari li jirrappreżentaw riskju akbar. It-tielet suġġett li xtaqt eh, insemmilkom jirrigwarda l-ambitu artiklu 2, artiklu 10, emendi madwar 178, 200 Palissa għanna banek auditori, eh, eh, accountants, eh, dak li offru servizzi, li għaw taħt l-ambitu ta' din il-leġizlazzjoni hemm xi suġġerimenti illi dan l-ambitu għandu jitwessa biex nsemmi tlet banek ċentrali, il-Bank Ewropew tal-Investiment, l-SSM, persuni naturali u legali involuti fi sport fuq livell professjonali, naħseb illi emżon li niddiskutu jekk dawn u x'tassew jaqaw fl-ambitu ta' din il leġizlazzjoni Jiena pjuttost xettiku. Għaliex dawn Uh, per eżempju il-bank ta' investiment Ewropew. Jiena nixtieq nifhem eżattament kif dawn jistgħu jkunu potenzjalment involuti fil-ħasil tal-flus u anke l-Banek Ċentrali Nazzjonali din hija xi ħaġa illi eh, tinkwetani xi ftit li l-Banek Ċentrali Nazzjonali jistgħu jkunu involuti fil-ħasil tal-flus. U hemm xi suġġerimenti wkoll biex indejqu in nillimitaw iktar l-ambitu biex eh, nindeċidu li ċerti tipi ta' lob tal-azzar għandhom iktar potenzjal għal ħasil tal-flus fil-waqt li oħrajn le. Jiena naqbel ma l-ideja illi sa ċertu punt l-istati membri għandhom ikollhom il-possibilità li jgħidu mill eh, mill-qasam ta' lob tal-azzar kollu, per eżempju, eh, il-tombla tista' tkun uh, eh, suscettibli biex nagħti eżempju jiena darba uh, eh, 20 eh, dollaru tliftom u merġajċ labt iktar. Jiġifieri ma tantx nifhem imma per eżempju l-imħatri fuq it-li laqta zwimel iktar lok jew possibilità li kun hemm ħassil tal-flus hemmhekk jew sempliċement huwa mezz kif wieħed nofs tanar pjaċevoli. Issa, naħseb illi il-gvernijiet jistaw jiddeċidu aħjar minna għamnek fi Brussel. Issa dwar l-ambitu iktar wiesa, iktar limitat, suġġerimenti li qed jaslu favur u kontra iż-żewġ eh, possibilitajiet. Issa dwar il-protezzjoni ta' data jider li tajjeb il-protezzjoni ta' data ma tantx għandna emendi u proposti biex eh, imbidlu ħafna affarijiet hawnhekk jew biex ma biex ma noqgħodx nista' nidħol f'aktar dettal ħanajt illi jiena qed ħerqan illi naħdem flimkien ma' shadow rapporters kollha u naħseb ukoll illi għanna nipruvaw li konna rapport konsensuali sabiex il-Parlament ikun fl-aħjar pozizjoni biex jinnegozja mal-Kunsill. Nissuġġerixxi wkoll illi iktar ma nagħmlu dan malajr tant l-aħjar aħjar jekk nibdew dan il-proċess kollu f'dan il-mandat. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Karins. Issa nati il-mikrofonu li Signora Sargentini. Grazzi ħafna eh, biex nkompli fejn ħalla il-kollega tiegħi nitkellem fuq tliet punti. Wieħed jirrigwarda il-reġistru għas-sidien beneficjarji. Eh, jina imħedġa ħafna minn ħafna uh, emendi illi tresqu mill-liberali, soċjalisti, l-gwe, l-ħodor u kollha qablu dawn illi għandna bżonn ta' dawn ir-reġistri pubbliċi dan jaqbel ukoll ma' proposti li ħarġu mill-G8 u naħseb nistgħu nkunu uh, nżommu iktar privati uh, dan dwar il-ħajja tana privata jekk aħna lesti li nkunu iktar trasparenti dwar dak li aħna nipposjedu. Għalek hemm ħafna emendi uh, biex li jiproponu il-ħolqin ta' dawn il-reġistri imma ovvjament din hija xi ħaġa li rrid niddiskutija mal korrapporter Imbagħad dwar il-protezzjoni tad data it-tieni punt li xtaqt nitkellem magħkom dwaru bżon li kunem din iċ-ċarenza l-entitajiet obbligati, banek, kazinojiet, eh, kumpanji tal-assigurazzjoni, kulħadd irid jimxi skont id-direttiva kontra l-ħasil tal-flus biex ikun jaf kif din it-tissib bilanċ bejn eh, mal-liġi tal-protezzjoni tad data li teżisti diġa qed tiġi diskussa bħalissa. Is-Sur Karens u jiena ressaqna bosta emendi biex niċċaraw kif dawn il-żewġ liġijiet eh, huma marbutin ma' xulxin. Eh, Sofi Inetfeld res xi emendi validi ħafna mbagħad anki proposti fuq iż-żamma u l-ħażna tad-data dan huwa suġġett li aħna ma ddiskutejniex ma ndirizzajniex eh, fl-emendi tagħna u huwa importanti li l-affarijiet fuq il ħazna u iż-żamma tad-data ikunu ċarati. Mbagħad Sinjor Mosku, Makovaj għamlu proposti elementi biex natu eh, iktar protezzjoni lil dawk illi jikxfu l-affarijiet li kunu sejrin zmerċ li wieħed jagħmel żball hija ħaġa umana, ħaġa normali, imma hemm bżonn li jkun hemm persuni fih dan is-sistema stess li jikxfu dawn l-affarijiet mingħajr ma ma jkollhom imbagħad jiffaċċaw xi konsegwenzi negattivi tal-li jkunu għamlu hekk. Nixtieq nistaqsi li shadow rapporteurs jekk mhumiex sodisfatti bil-proposti illi l-co-rapporteurs resqu fuq il-protezzjoni tad-data peress illi rajt dawn l-emendi biss minn Sofie Intefeldu l Frank Engel mill-PPE li dana ma jaqbilx eżattament ma dak li għanna f'moħna jew nixtiequ namlu bħalissa. Għalhekk jiena nixtieq nistaqsikom ħsibtu dwar din dak li għanna u dimna huwa għabizzejiet jew għankom eh, saħan sitra xi opinjoni li hija kompletament divergenti. Issa, unbat hemm il-lista tal-persuni fil-politika eh, li huma esposti. Aħna proponejna illi natu il-kompitu lill-istati membri biex jamlu lista tal-PEPS tagħhom stess Eh, min appoġġa din l-ideja li eh, jena sodisfatta b'dan. un is-Sur Watson eh, għamel proposta biex jiċċara dak li proponit il-Kommissjoni fejn qed jgħid illi persuni illi improvi illi huma imsieħba ma jew assoċjati mill-qrib ma' importanti illi id-definizzjoni tal-PEPS tkun limitata u ċara. Għalhekk il-korrapporter u jiena diġà emendejna il-proposta tal-Kommissjoni aħna uh, sejjaħna laqa ta' Shadow rapporter għaż żewġ kumitati l ġimad d-dieħla fi Strasburg fis-sitta ma nafx jekk l-istedina intbatiċ lilkom diġa, tkun tajab li intom tieħdu nota ta' dan sabiex hemmhekk nkunu nistgħu nkomplu niddiskutu u naraw jekk nistgħux insibu kompromessi biex il-proċess inħafuh kemm jista' jkun. Grazzi. Thank you very much uh, indeed. Grazzi tassew, signora Sargentini. Issa, signora Guillaume. Le. Mela l ngħaddi naddil kelma li shadows mill kumetat Ekon is-Sur Simon. Um, zunächst Frage der Grazie President. L-ewwel din il kustjoni dwar ir-reġistru il jekk għandux ikun pubbliku iva jew le X'membri tal-ekon forsi jiftakru li meta ftakarna, meta diskutejna dan il-punt intqal illi kien hemm intenzjoni ġustifikata sabiex inkunu nistgħu nitrattaw bosta eh, reġistri u reġistrazzjoni tal-art, tal-artijiet, jiena kont konvint illi kien ħtieġa li jkollna trasparenza akbar. Għal daqstant aħna rridu reġistri pubbliċi li għalihom ikollu aċċess kulħadd. Għalhekk dan mhux qed isir biss ħalli dawk li huma żvantaġġati f'termini ekonomiċi ikunu favoriti imma anke bosta kumpaniji ta' distribuzzjoni huma voluti. Issa dwar il-punt tal-rapporter dwar l-esklużjoni ta' ċertu setturi, pal per eżempju il-lob tal-azzart, jena nishtiq intemni il punti il-Kumitat Ekon ċerti setturi, pal per eżempju il-lotterija ġermaniza, emmek hemm leġislazzjoni Ġermaniża li tistabilixxi dispożizzjonijiet illi jeskludu bejn wieħed u ieħor il-ħasil tal-flus. Jekk taraw l-Lotterija tal-Ġermanja kull ħaġa li taqbes l-1000 euro tista' biss tgħaddi permezz ta' kont bankarju. Għalhekk tafu x'inhu l-livell u bekk irridu nħallu l-istati membri jiggarantixxu ir-regolamenti tagħhom. Għaliex m'hemmx riskju ta' ħasil tal-flus. L-obligi huma simplifikati jew sospiżi skont l-istat membru. Dwar il-PEPS, il-persuni fil-politika esposti, jien diskussjoni flekon dan diġa qedtu jiena naf illi dan imur lilin minn dak li qed titlob l-FATF fi task force għal azzjoni finanzjarja. Dan punt ta' prinċipju meta nitkellmu dwar il-PEPS u jkollna regoli partikolari għalihom għaliex nagħmlu dan dan huwa grupp ta' persuni fejn ir-riskju ta' ħasil ta' flus huwa partikolarment oli u hemm problemi speċifiċi jekk huma jiġu implikati fl-istati membri. Iżda jiena nirrifjuta personalment illi nippermetti dan ir-riskju u nisħaq dwar dan il-livell ta' riskju għal persuni li qed jagħmlu dak li qegħdin nagħmlu aħna. Maħniex ħanejdu l-persuni fl-Ewropa li aħna aħjar minnhom, aħna qegħdin ngħidu li aħna neħtieġu b'mod partikolari il-kontrolli. Għaliex jekk naraw fejn sar il-ħasil tal-flus dawn l-aħħar 20 ta' snin huma min Meta jiena nitlaq minn pajjiżi, għaraw il-Vatikan per eżempju u l-attivitajiet tiegħu. Hemm ammonti kbar ta' clearance fir rigward ta' ħasil ta' flus fuq skala kbira dan il illu jiġi diskuss għaliex il-knejjes huma esklużi mill-peps, mill-persuni fil-politika esposti għaliex il-persuni li huma esposti f'termini ekonomiċi għandna neskluduhom. Rajna f'dawn iż-żminijiet li l-beħ ta' armi minn kumpaniji Ġermaniżi lil Greċja u ċifri ta' korruzzjoni illi huma involuti kollox jinvolvi element ta' ħasil tal-flus. U l-kwistjoni hija din jekk pajjiżi sħaħ tal-Unjoni Ewropea illi għandhom problemi bil-ħasil tal-flus permezz ta' attivitajiet ekonomiċi individwali u jekk naraw dak illi qed jagħmlu l-kumpaniji Ġermaniżi fis-settur tal-kostruzzjoni u fl-infrastruttura dak li qed jagħmlu fil-pajjiżi terzi anke jekk għandhom rekord illi it-tejjeb iżda kien hemm bosta kuntratti hemmhekk illi ġew verifikati aħna dan edna li ġi solvut anka jekk hemm il-ħasil tal-flus, imma li xirdu neskludum. Għaliex m'għandniex nespandu dawn il-persu il-sensela ta' persuni illi jaħtiġilhom skrutinju speċjali u ninkludu lil dawk li huma voluti f'attivitajiet ekonomiċi kbar. Naf illi bekk ikun aktar diffiċli nil-implementaw l-affarijiet, imma jiena ma rridx illi aħna neskludu lil dawn il-persuni, lil dawn l-atturi li jkunu l-uniċi illi jistħoq ilhom kontroll addizzjonali. Jiena nixtieq illi konna kontroll akbar aktar is-sikkat li kopri il-persuni oħra f'attivitajiet oħra, setturi ta' attivitajiet oħra dwar l-implementazzjoni aħna favur il-Kummissjoni tagħti rapport wara tliet snin. Ta' dħul fis-seħ u l-Istati membri jikkummentaw dwar l-implementazzjoni tal-kriterji u it-naqis tar-riskju. Din hija xi ħaġa valida wkoll ħalli aħna wkoll nieħdu xi ħaġa mingħand l-Istati membri u nistaqsu sabiex dan jagħtuna l-Istati membri din it-talba għandha tiġi inkluża fit-test sabiex nuru illi aħna għanna kontroll deċenti. Għanna xi tip ta' reviżjoni sabiex intejbu l-affarijiet fejn ikun hemm bżonn. Issa fisem il-Kumitat Libe is-Sinjura Boskort. Grazzi ta' sew President. Skont il-grupp tagħna hemm ħafna elementi marbuta ma' sidin beneficjarji u xaml għandhom ikollhom. L-opinjoni tiegħi hija li l-informazzjoni dwar is-sidin beneficjarji għandhom ikunu disponibbli għandha tkun disponibbli fi reġistri pubbliċi, il-grupp tagħna il-kumitat tagħna huwa favur it-trasparenza iżda ma nafx tip ta' informazzjoni għandha tkun pubblika aħna qed nindirizzaw il-protezzjoni tad-data taċ-ċittadini tagħna għalhekk din hija xi li aħna għadna qegħdin narblu x'għamla jista' jkollha qed nara emendi dwar artikolu 29 u 30 u nittama illi reporters joħorġu b'emendi ta' kompromess. Aħna ma rridux illi noqogħdu nivvotaw fuq kull emenda. Anka jekk ikunu l-istess daw l-emendi għaliex bekk tiddajja fil-pożizzjoni tagħna bħala Parlament Ewropew. Jiena jiena daħalt proposta sabiex nagħmel proibizzjoni tal-użu kummerċali tal-listi tal-peps sabiex nevitaw li kunem hemm użu żbaljat ta' informazzjoni personali nixtieq nisma' l-fema tagħkom dwar din il-proposta jina tlabt sabiex tisaħal protezzjoni ta' persuni illi jaqsmu informazzjoni dwar ħasil tal-flus, impjegati per eżempju rajna reazzjoni ta' Sinjora Sargentini u jiena nixtieq nisma' x'għandu xi jgħid is-Sur Karis ukoll. L-aħħar punt dwar il-lob tal-azzart. Nifhem il-punt tiegħek. Iżda hemm problema. L-iktar fir-rigward tal-lob tal-azzart, per eżempju, li huwa marbut mal-isports Għalli xek ħallu l-affarijiet fidejn l-istati membri, stat membru partikolari jista' jgħid illi l-imħatri jew inkella tombli ma jagħmlux ħsara, iżda stat membru ieħor jista' jgħid illi dan tip tal tal-azzart hija xi ħaġa li tagħmel ħsara. Ridu approċċ komuni hija ħaġa li ma tagħmilx sara, skużani. Dan huwa suġġett li għandna niddiskutu fost l-istati membri, pereżempju d-babis tal-lob fl-isport. Is-sanzjonijiet ivvarjaw fl-istati membri u xi stati membri lanqas biss huwa reat dan il-frodi fl-isport u dan it-tip ta' mħatri, u għalhekk is-sitwazzjoni hija diffiċli. Nifhem il-punt tiegħek, iżda x'approċċ għandu jkollna? Għaliex m'hemmx approċċ komuni, jiena wis nibża li dan jista' jwassal għal forum shopping u min qed jitratta l-ħasil tal-flus u juża l-imħatri tal-isport u ma jmorru fl-istati membri fej jistaw jizgitċaw kif iridu. U aħna din il-ħaġa ma rridux issir. Dawn kienu l-kummenti tiegħi. Grazzi tassew. Grazzi Remin Issa, fissem il-Komitat Libe nad l-kelma li sur Watson. Grazzi, President, jina u koll nishtiq nrotħajr li żewġ rapporters għal ħidme eccezjonali tagħhom dwar dan id-dokument il-grupp tiegħi huwa sodisfatt illi qed jara illi ħafna kollegi jridu jappoġġaw u jsaħħu l-approċċ bbażat fuq ir-riskju aħna nemnu illi r-riskju huwa varjabbli u li kull regolament għandu jkun flessibbli din għanna nqisuwa jidrinna illi l-approċċ bażat fuq ir-riskju mhux permissi fal istati membri u l-entitajiet obbligati u jinvolvi l-użu ta' teħid ta' deċiżjonijiet sabiex jiġu mirati jiġu mirati l-ħasil tal-flus. Aħna narfu l-istati membri u ma dawk l-aktar u ma mamra sabiex ikun jafu s-situazzjoni tagħhom u r-riski li huma jiffaċċjaw aħna nemnu li l-evalwazzjoni tar-riskju għandha ssir fuq livell ta' stat membru u mhux fuq livell Ewropew. Iżda ovvjament hemm rwol li għandha xtaqd il-Kummissjoni li bija u entitajiet oħra flimkien mal-Istati membri. Matul il-ħidma dwar l-evalwazzjoni tar riskju rridu ninvolvu l industrija u l-partijiet interessati relevanti wkoll. Aħna nemnu li hemm xi ħaġa x'nigwadanjaw. Jekk l-evalwazzjonijiet ikunu disponibbli jidrinna illi l-approċ tal-Kummissjoni u ikun spiss wieħed b'saħħtu qawwi. Pereżempju, fil-lob tal-azzart m'hemmx differenza bejn servizzi tal-lob tal-azzart li għandhom riskju għoli u servizzi tal-lob tal-lob tal-azzart li għandhom riskju baxx. Għalek, aħna kontra l-ideja li namlu regoli ġenerali fuq setturi kollha. L-emendi tagħna jirriflettu l-fema li l-istati membri għandhom ikollhom id-dmir illi jiddeterminaw huma stess li ma setturi huma ta' riskju qoli jew ta' riskju baxx. Dawn ir-regoli ġenerali ma jkunux konsistenti ma' dan l-approċċ. Per eżempju, il-kwistjoni tal-lob tal-azzart fuq l-internet, rajna li feġġet. Jekk ħafna persuni kif jgħiduli illi jilabu fuq l-internet Dan jagħmluh permezz ta' pagamenti bil-karti ta' kreditu. Il-karta ta' kreditu tinħareġ minn emittent li għandu obbligu li jivverifika li jekk din il-karta qed tiġi tal-ħasil tal-flus u għalhekk forsi il-kumpanija illi tipprovdi servizzi tal-lob tal-azzart għandha tagħmel l-istess evalwazzjoni. Għanna bżon approach ta' dan it-tip, approċ illi huwa meħtieġ. Servizzi differenti għandhom jiġu trattati b'mod differenti l-eżempju ta' dawn il-magni fejn krejn jaqbad softoj tal-plastik għal xi ħadd illi jdaħħal ftit muniti, ovvjament dawn it-tip ta' magni m'għandniex ninkluduhom fl-istess riskju bħal magni ta' kazinos kbar. Il-kollegi mill-Finlandja jixtiequ li il-slot machines jiġu inklużi, iżda dinja xi ħaġa li qed nitrattawa. nittrattawha. Irridu noqogħdu b'sebajnejn kemm nestendu l-affarijiet u l-iktar ħaġa importanti hija li jkollna informazzjoni preċiża u aġġornata dwar il-possess, is-sieda, u għalek ħafna minna u ma favur li konna reġistri ċentralizzati U dawn ir-reġistri hemm minnu min jaħseb li għadhom ikunu pubbliċi. hemm setturi dwar il-flus elettroniku, elettroniċi, aħna ressaqna emenda li tgħid li limitu minimu għad diligenza dovuta tal-konsumaturi fid-direttiva kontra l-ħassil tal-flus ja biżejjed u għandha tinżamm L-istess pjanijiet ta' personali aħna nappoġġaw il-proposta sabiex dan kollu jiddaħħal fir-regolament. Dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu fi ftit kliem huwa l-inżewġu l-lan tal-protezzjoni tas soċjetà bħala re u reati u l-protezzjoni tas sistema finanzjarja u dan irridu nibbilanċaw sabiex ikonna ambjent ta' regolament. Il-kumpaniji jkunu jistgħu ikatru negozju tagħhom mingħajr ma jidħlu fi spejjeż ta' konformità illi ma jkunux jifilħu għalihom u għalhekk ressaqna emendi wieħed erba' tnejn u wieħed erba' ħamsa f'dan ir-rigward. Jiena nappoġġa l-ħidma ta' shadows sabiex huma jippruvaw isibu emendi ta' kompromess u aħna ħerqana li nitkellmu ma' Sinjura Sargentini b'mod partikolari dwar il-kwistjoni tal-protezzjoni tad-dejta. Grazzi tassew, Sur Watson. Issa mill-Kumitat Libe ngħaddi l-kelma l-Sur Kirkop fissem li sijar. Grazzi ta' sew, President. Jiena ħanit kentejn dwar din il-kwistjoni jek permetti li għalix jiena qed nħuħsib in-nofs liħor ta' din l-inizjattiva u ser nitkellem dwar dan 50 tal-minuti nittama, u għalek senżom ħafna fil-qosor. L-ewwel net nixtieq inħeġġeġ lill-membri sabiex ma jisuspettaw xwiz dwar il-flessibilità illi hemm fih dan id-direttiva. U tajjeb l-istati membri jadottaw dispożizzjonijiet aktar stretti u jippermettu jkun hemm ċertu thresholds. Irdu niblu forsi regoli manke il-kultura u l-flessibilità hawnhekk tippermetti li dan isir dwar l-iskampju ta' tarif. It-taqsima ta' informazzjoni finanzjarja għandix tiġi mxekla milli tagħmel skambju ta' tarif ma' awtoritajiet oħra aħna nappoġġaw l-istati membri għandhom jiżguraw li l-FIU ma tiġix xekla rekwiżiti għal rispons dwar l-użu ta' rapporti ta' attività in-nuqqas ta' rispons hija kwistjoni bħalissa, din hija kwistjoni marbuta mal-sidin beneficjarji. Irridu naraw kif nistgħu naqdu reġistri nazzjonali jew irridu x'noħol u reġistru Ewropew. Jiena bħalissa naħseb irridak tal-bidu imma għastillin li niddiskuti ma' Sinjora Sargentini. Dwar is-sidin beneficjari forsi r-rapporter jista' joħroġ soluzzjoni li tagħmel li tista' taħdem fil-prattika din il-kwistjoni nixtieq nappoġġa l-proposti għal trasparenza reali fis-settur l-individwi korrotti jew kriminali ma rridu xeħalhom jaħbu l-assi tagħhom dwar il-lob tal-azzart. Jogħġobni l-lingwaġġ tal-Kunsill dwar il-lob tal-azzart u jien nemmen li għandna ninkluduh fl-ambitu tad-direttiva imma dan huwa settur diversifikat u komplikat illi għandu blaħjar mod kif qalu bosta kellima u b'mod delikat. Hemm femijiet differenti fost l-istati membri u bħala ex-ministru fir-Renju Unit illi kien responsabli mill-industrija kollha kemm tal-lob tal-azzart jiena nħeġġeġ il-membri sabiex jippermettu il-flessibilità li l-istati membri sabiex jagħmlu l-affarijiet kif jidrilhom huma l-evalwazzjoni ta' riskju hija l-aktar effettiva fuq livell nazzjonali kif qal sur Watson qed nagħmlu differenza bejn il-forum differenti tal-lob tal-azzard fl-approċċ tagħna. Fl-aħħar net, President, jiena nixtieq nagħlaq billi ngħid illi hawnhekk jidher biċ-ċar illi rridu soluzzjonijiet effettivi li jaħdmu li jaħdmu għal persuna kwalunkwe illi tixtieq tiftaħ kont kwalunkwe għall SMEs u anke għall korporazzjonijiet il-kbar. Irridu naqbdu lill-kriminali u mhux namlu il-ħajja aktar diffiċli għal persuna kwalunkwe. Grazzi. Grazzi Sur Watson. Fisem il-gwe minnix nara membri prezenti sissa dejt il-kelma li shadows kolla miż-żewġ kumitati u issa niftu id-diskussjoni għal-bqija Signora Gion. Merci. Grazzi u skużani li lot konfuzjoni aktar kmini jina minna ħati għaj xtaqt eh, eh, nifraħ l-komitat għal dan din inizjattiva, inizjattiva maħsuba biex eh, tnaqqas il-possibiltajiet ta' frodi u ħasil tal-flus u għalek flimkien ma' ħafna kollegi aħna prezentajna xie emendi fuq punti divergenti, punti differenti ħafna kif eh, jidru fil-test eh, fuq eh, l-evalwazzjoni u l-effiċenza tal-revizjoni bejn il-pari, narrit nikkonċentra bis fuq erba suġġetti nitkellem fil-qosor, l-ewwel fuq il-limitazzjoni ta' ħlas fil-kontanti, fil-fema huwa essenzjali din il-miżura tiġi adottata madwar l-Ewropa kollha biex ma jkunx hemm riskju ta' forum shopping kif intqal kemm il-darba l-forum shopping minn naħa ta' dak li jaslu l-flus li jistaw eh, jiprofittaw ruħom mill-leġislazzjoni li tkun liktar flessibli u eh, puntiħor li semma, semmew il-kollegi ġifiri il-PEPS aħna nħossu li jemżon li nimxu nżommu mal-definizjoni tal-gafin li jajdu li l-istati membri terzi kolla u l-persuni esposti politikament jiġu trattati bl-istess mod ġifiri differenza bejn pajizi terzi u pajizi tal-Unjoni. Eh, Bat t tielet punt fuq l-analiżi tar-riskju rridu nisqu fuq il fat li din l-analiżi sopranazzjonali trid issir b'mod effettiv mill-istati membri b'mod partikolari fuq ir-riski għoljin. L-aħħar punt fuq il-sieda beneficjarji il-rwol il ċentrali tal-kumpaniji li jaħbu attività illegali għalhekk hemm bżonn illi ikun hemm eh, dan ir reġistri jkunu nafu eżattament min huma s-sidien ta' dawn il-kumpaniji. Hemm bżonn illi jkun hemm dan ir-reġistri li joffru anke informazzjoni lil pubbliku dwar is-sidien beneficjari eh, huwa għodda essenzjali fil-ġlieda kontra il ħasin tal-flus u anke dan jota trust il-Komissjoni tista' tipproponi dan eh, tajt li kunem hemm punt wieħed ċentrali għal ġbir ta' dil-informazzjoni u anke biex ikun hemm aċċess għaliha. Eh, rridu niżguraw ukoll li dawn ir-reġistri jirrispettaw ir-regoli għal protezzjoni tad data personali kif qalu xi mill-kollegi tiegħi diġà Mela dawk kienu il-punti ta' malar li rrid nisħab fuqhom grazzi. Thank you very much indeed, uh, Mrs. Guillaume. Uh, so far this Grazzi, okay. Signora Guillaume. Signora Vikstrom tixtieq titkellem? Mbagħad is-sur Eżmit. Sira Luling ukoll? ċatt ieħor? l-kelma lis Signora Vikstrom. Grazzi tassew, President jiena nishti illi nrotħar żewġ rapporters illi ovvjament għamlu bieċa xogħol eċċellenti dwar dan id-dossier hekk importanti nixtieq nifoka fuq il-kwistjoni fil-rapport dwar l-importanza ta' reġistri pubbliċi. Jiena fil-rigward dan ukoll ressaqċi emendi sabiex nevitaw l-użu ta' kumpaniji illi imorru band oħra fl-Ewropa. Din importanti immens. Reġistri pubbliċi jitejbu il-kwalità għaliex il-ġurnalisti ċittadini u soċjetà ċivili tista' tagħmel skrutinju tan-negozju jagħmel aktar faċli l-awtoritajiet tanforzar ta' liġi sabiex jiġġieldu l-ħasil tal-flus, eh, reati ta' ħasil tal-flus u jagħmel affarijiet ċari lil kulħadd sabiex jiġu identifikati l sidin shell companies jiġu użati sabiex eh, ma tidirx l-evażjoni fiskali u kif diġa smajna din ġiet diġa mexxija mill-mexxejja ġet minja u fil-mexxejja fi Franza diġa mpenjaw ruhom sabiex iddaħlu reġistri pubbliċi xi ħaġa illi forsi għandhom isegwu l-istati membri l-oħra. Jina nħedġiċkom bħala żewġ rapporters sabiex tqisu l-importanza tar-reġistri pubbliċi. Jina neqafawn, grazzi. Grazzi tassew, naddi l-kelma l-Sur Smith. Grazzi, President. Ringrazzja l żewġ rapporters, jina naqbel perfettament mal-kollega preċedenti dwar ir-reġistri pubbliċi ċentrali. Iżda jien nixtieq nagħmel stqarrija aktar personali hawnhekk jiena nemmen illi il-ħasil tal-flus tissi problema li da dejjem tikber. Hija gravi aktar minn dak illi aħna qed niddiskutu hawnhekk. Il-ġimgħa l-oħra jew din il-ġimgħa tistgħu taraw l anke l-familja rjali fi Spanja issa hija involuta b'xi mod jew ieħor jew illi nqasem suspetti. Dan qed jiġri kull imkien. Kulħadd qed jgħid illi eh, huwa ma ma fil-lob tal-azzart imma le jiena nagħmel dan kull ġimgħa hemm lop, li ġu babsa, hemm persuni mill-Asja li jbabsu il-lob, jirranġaw il-lob fl-Ewropa u jgħalaw ħafna flus u jużaw dawn il-flus bħala parti mill ħassil tal-flus u ma rridux inkunu ta' subajna fħalqna hawnhekk. Forsi nistgħu ngħidu il-gvern tal-Irlandiż għandu jindirizza l-imħatri fuq il-, -il t-tlila t-ġriet ta' zwiemer kif kien jgħid il-kummissarju ta' qabel, imma da mhux bizzejet anka jien. Nista' nagħmel dan fl-Irlanda, forsi jkun hemm xi kwistjonijiet transkonfinali anke l-lob tal-futbol u dan il-lob tal-azzart kull ġimgħa, l-lob tal-azzart fuq l-internet hawnhekk. Irridu nkunu ħarxa, aħna kellna diskussjoni fil-kumitat krim dwar il-ħasil tal-flus Nħeġġeġ li rapporters sabiex ikunu aktar attivi u forsi kollom aktar rida li jisaxħu l-ambitu liktar dwar l-sports u il-lob tal-azzard. Għalix, qed jippruvawna jippruvaw jadduna mingħajr il-labra kuljum żgur dan qed jisir jina kelli l-ewwel xogħol tiegħi fis-sittinijiet f'post fejn tal u jiġru żwiemel, jiena tallimt ħafna dak iż-żmien. Meta kont naħdem fuq din il-korsa, tallimt ħafna kemm jista' jkun hemm ħasil tal-flus, għamlu xi ħaġa jekk jogħġobkom. Grazzi, issa Sinjora Luling. Eh, eh, Grazzi, President. Kif jiena mexxejt eh, l-aħħar laqa hawnhekk minn flokok uh, minħabba l-anzjanità tiegħi. Jiena niftakar ukoll id diskussjonijiet illi kellna jiena kont uh, tlabt il-kollega tiegħi tal-Lussemburgu kol Engel biex ikun rapporter, shadow rapporter ma ma setax ikun hawnhekk il-lum. Jena nafda bisħiħ il-rapporters u nemmen ukoll illi irridu nibqaw realisti anki hawnhekk. Kelma fuq reġistri, jiena naqbel mal-ideja ta' reġistri huwa importanti ħafna eh, anke l-banek li ta' spess ikollhom diffikultajiet biex isiru jafu min huma il-sida reali ikunu jistaw ukoll isibu din l-informazzjoni eh, u jiġildu u koll kontra il ħasil tal-flus b'mod aktar effettiv għalhekk hemm bżonn ta' dan ir-reġistru. Imma jiena ma naħsibx u ma naqbilx illi reġistru għandu jkun pubbliku reġistru fejn kulħadd jista' jmur ifittex il-ġurnalisti, il-lobbyists għaliex jista' dan iwassal għal problemi ta' abbus. Problemi serji ħafna mbagħad bħala konsegwenzi illi ġibu magħhom għalek jiena nittama illi intom jirnexilkom jissibu soluzzjoni sabiex dan ir-reġistru isir aċċessibbli għal dawk li għandhom bżonn ikollhom aċċess għalih imma ma naħsibx illi il-reġistru għandu jkun wieħed illi uh, eh, accessibli aċċessibbli għal pubbliku mingħajr limiti. Jina eh, kont kont interessata ħafna nisma dak li qari Sur Simon fuq il-PEPS sa kieku biss il-politiċi kienu persuni pubbliċi uh, li jem jista' jkun hemm xi dubji dwarhom, dan ukoll jista' jkollu konsegwenzi negattivi ħafna għaliex jekk aħna neżaġeraw f'dan il-qasam partikolari għax irridu trasparenza assoluta mela um, riskju illi mux se jkunem persuna kompetenti u kapaċi illi tkun trit illi tipproponi ruħa biex tagħmel dan it-tip ta' xogħol. Aħna uh, diġà għandna eżempji eh, ċari li, li rajni f'ċerti pajjiżi għalhekk jiena naqbel ma dak li qari Sur Simon fuq dan is-suġġett. Imma jiena nistaqsi x'se jkunu il-konsegwenzi jekk aħna naċċettaw l-emenda 227 u l-emenda 228 ta' Sur Simon. Em, emendi oħrajn illi huma importanti mhux se noqgħod insemmihom hawnhekk għax m'hawnx Imma jiena naħseb illi irridu nżommu f'moħħna ħaġa waħda Aħna f'dan il-qasam għanna kompetizzjoni minn pajjiżi terzi. U jiena nixtieq nkun naf x'regoli jimxu magħhom dawn il-pajjiżi terzi, ħafna drabi eh, iva u maħbib tagħna imma huma wkoll kompetizzjoni diretta tagħna. Jekk aħna noħorġu bliġi illi tajt illi anki l-investituri uh, onesti ma jridux jinvestu iktar fl-Unjoni Ewropea mela rridu noqogħdu attenti noqogħdu attenti f'dan il-Parlament għaliex aħna rajna illi ħafna drabi il-liġijiet illi noħorġu bihom aħna jibatu l-investituri onesti mbagħad ta' pajjiżi terzi li ma jridux jiġu hawnhekk iktar jinvestu għax aħna neżaġeraw. Għalhekk jiena rrid inkun naf x'inhuma ir-regoli, x'inhuma l-liġijiet f'dawn l-istati terzi li huma kompetituri diretti tagħna U intom taraw din il-problema għaliex hawnhekk qed nitkellmu wkoll dwar e, e, per pereżempju fil kazinojiet jien hawnhekk minix esperta meta jiena e, enfaq euro fil-Lussemburgu f'kazino Eh, qabel ma kienx hemm eh, kazino kienet eh, xi ħaġa projbita għaliex issem wieħed imma kien hemm il-kompetizzjoni mill-pajjiżi ġirien għalhekk finalment imbagħad tajna konċessjoni waħda għal kazino wieħed fil-Lussemburgu. Signora Lulling, ek joġbok. Very much indeed, and You said you have finished. Now I give the floor. I agree. Mela, nati il-mikrofonu il-Kommissjoni jekk joġobkom zon fil qasar Mela, nixtieq nitkellem fuq ħames punti li tqajmu dalodu. L-ewwel, il-reġistri pubbliċi tal-sidin beneficjarji tal-kumpaniji. il reġistri pubbliċi tal sidin benefiċjarji tal kumpaniji il il-Kommissjoni tappoġġa il-trasparenza għal dawn il-trusts u servizzi oħrajn, servizzi fiduċjarji. Il-Kummissarju Tana kien ċar u qal li u jipreferi li dawn id-dispożizzjonijiet jiġu introdotti fid-direttiva, però irrid ikun hemm numru ta' salvaguardi biex niżguraw li l-informazzjoni fil-reġistri tkun waħda affidabli u aġġornata u apparti minn hekk irid ikun ċar ukoll li l-entitajiet responsabbli jridu jkomplu jerfgħu responsabilta li eh, jifmu eżatt xkollu dan il-konsumatur fuq l-aċċessibilità. U ovvjament hemm eh, tassib ta' data protection li rridu nżommuh f'moħħna. U dan għandu juri anke li id-dettalji fir-reġistru għandhom ikunu disponibbli ukoll. Punt ieħor li ma għamx hawnhekk ma wieħed mill-emendi fuq id-definizzjonijiet ta' sidi beneficjari. Nixtieq ngħid illi l-Kummissjoni f'proposta oriġinali tagħha proponiet definizzjoni ta' slim beneficjari li ġi diskussan fil-Konsil U fi diskussjoni ċedejna u qabilna li kien hemm ċertu diffikultajiet. Però hemm emenda ta' kompromess proposta mill-rapporter Karens, emenda 212, li turi anke dak li diskutajna mal-Konsil aħna ovvjament għanna appoġġjat. Tielet punt. Fuq il-lob tal-azzart. Is-semma li l-approċċ tal- L-approċċ tal-Kommissjoni hawnhekk kien wieħed ġenerali biex inkopru l-forum kollha tal-lob tal-azzart fil-waqt li żammejna f'moħħna irri ir-riski mhumiex issa m'għadhomx limitati għal kazinos kif kien fil-każ ta' direttiva fuq il-ħasil tal-flus importanti li naqblu eh, mal-kommenti u li dawn ir-regoli jkunu implementati b'mod proporzjonat u anke naraw li jista' jkun hemm il-possibilità li ċertu stati membri jiddiskutu dan fuq livell nazzjonali. Dan però irid isir jekk ikun hemm riskju baxx. Issa fuq l-evalwazzjoni tar-riskju li semmew hawnhekk, l-evalwazzjoni tar-riskju huwa importanti ħafna għabbażi eh, skont dan l-approċċ il-Kommissjoni hija lesta li tagħmel xogħol koordinat għal evoluzzjoni tar risku internazzjonali, però il-Kommissjoni ma tistax toħroġ b'dan waħedha. Ovvjament se jkollna bżonn li hemm xogħol li jsir mill-esperti tal-istati membri, mill grupp tal-esperti u anke niddependu ħafna fuq l-informazzjoni mill awtoritajiet ta' supervizjoni Ewropej mill-Europol u anka għabbażi tal-evaluazzjoni tar riski nazzjonali li saru. Issa fuq il-protezzjoni tad-data il-Kommissjoni tifhem u tappoġġja l-pożizzjoni tal-Parlament fuq protezzjoni tad-data però minkejja dan bżonn li jkun hemm bilanċ li jintlaħaq bilanċ biex ma nxeklux, ma nkunux ta' xkil għall-anijiet li għanna kontra il ħasib tal-flus għal raġunijiet ta' ċarezza u ta' konsistenza huwa importanti li nippruvaw naqdu dispożizzjonijiet ta' protezzjoni ta' data u anke biex nevitaw li kunem ħafna regoli jisemmew fuq il-protezzjoni ta' data għax inkella dan jista' jwassal għal inċertezzi illegali. Issa, fuq il-perjodu ta' zamma ta' data ta' sentejn, kif ġi suġġerit minn femenda partikolari, ma nħossux li dan il periodu huwa biżejjed, mod partikolari l-unitajiet tal-intelligenza finanzjarja ma jkollhomx ċans biżejjed biex jagħtu il-feedback neċessarju u għalhekk ikun hemm riskju li li eh, neħilsu minn informazzjoni li tkun eh, li konna bżonna, narmu informazzjoni li konna bżonna. Għalhekk forsi għandna naħdmu b'mod għal kull każ biex naraw Eh, kemm għandna nżommu id-data jew le. Dan jista' jkun anke ta' pis għal entitajiet relevanti grazzi ħafna, għatti tassew nagħti issa il-mikrofonu lir-rapporter l-sur Karins imbagħad is-Sinjor Sargentini. Jekk tkun żommu fil-qosor għax ma tantx fadlilna ħin. Grazzi ħafna tal-kummenti li saru naħseb li irridu nżommu f'moħna li fl-aħħar mill-aħħar biex meta natoddaw din il-leġiżlazzjoni maħniex ser neqirdu l-problema tal-ħasil tal-flus, maħniex ser neqirdu l-problema ta' evażjoni tat-taxxa u kollox ħajibda jider sabiħ u kollox ħajkun ħajimxi sew, mux sa' jkun daqsek faċli, irridu nżommu f'moħna u kol li responsabiltajiet li għandhom ta' ċittadini ma' nix aħna nkomplu nżidhom u namlu diffiċli, aħna irridu nikkastigaw il-kriminal minu kriminal u mux l-individwi li jimxu mar regoli li huma probabbilment prob 95, 97 fil-mija tal-membri tal-kumpaniji huma dawk li ftit eċċezzjonijiet fejn qed imorru l-ammonti kbar ta' flus. Il-kumpaniji ħafna minnhom huma żgħar, huma intrapriżi żgħar, 10 persuni jew Iżar, dik huma dak huwa kif huma forma tal-kumpanija anke f'pajjiżi li sawdu fil-mija tal-kumpaniji. U mhumiex ħafna minnhom mhumiex involuti fil-ħasil ta' flus, anzi jagħmlu dan ix-xogħol biex jaqlaw xieklu. Però għanna bażi tajba għad-diskussjoni. Xtaqt nikkummenta fuq l-emendi ta' Peter Simon 225, 28. bħala politiċi aħna aħna grupp li qegħdin friskju ta' korruzzjoni. Għaliex jekk xi ħadd ħallas politiku, dak il-politiku jista' jieħu deċiżjoni li tibdel sitwazzjoni kollha anke f'industrija partikolari, anke meta taw konċessjonijiet u affarijiet simili. Aħna bħala grupp qegħdin għedin f'periklu għal dawn il-korruzzjoni. Imma per eżempju IBM, Siemens u kumpaniji oħrajn Is-CEOs tal-kumpaniji, direttur ġenerali tal-kumpaniji, ħafna drabi għandhom inqas poter minn grupp ta' politiċi bħalna għaliex għalkemm dak il-persuna tista' jieħu deċiżjoni fuq xħajbieħ, kemm ħajbieħ, x'ser jirriċerka u jekk hux sejbieħ xi jassi, però da m'għandu l-ebda influenza fuq li eh, jistabilixxi l-kundizzjonijiet għal kumpaniji oħra Però xorta waħda huwa eh, friskju ta' korruzzjoni minnaħa l-oħra. Imma il-politiċi l-aktar li qegħdin friskju. Anke persuni li jkunu esposti b'mod domestiku. Funzjonijiet għammin għandek ukoll funzjonijiet amministrativi l-mumpralti, ma kemm huma importanti għandek ċertu xalijiet biss li huma importanti, din hija kollha kwistjoni komplikata ħafna. Imma naħseb li jekk inkomplu nesploraw dan is-suġġett se nkunu qegħdin nagħmlu protezzjoni żejda imbagħad. Tajjeb nikkonsidraw dan l-emendi tagħkom laqtuni mhux ftit għax kienu kemm xejn oriġinali u l awerazzjonijiet reazzjonijiet tiegħi kienu dawn xinu ma dawn l-emendi imma mbagħad għat kif jista' jkun li dan aħna nfasluħ anke li kieku rridu hekk. Imma naħseb li kienu utli ħafna grazzi ħafna ser nikkonkludi hawnhekk. Grazzi ħafna Sur Karens Sinjura Galtieri. Sargentini. Il-President jiskuża ruħu. Il-Signora Sargentini, żewġ soġġetti, il-Reġistru Pubbliku ejja nkunu ċari li ir-reġistri pubbliċi jew aċċess pubbliku għal reġistri għal sidin beneficjarji. Irridu niżguraw li jirreġistru ikollu dik l-informazzjoni biss, l-informazzjoni li neċessarja biss u tkun limitata kemm għaliex aħna irridu nipproteġu l persuni li jkunu dan ir-reġistru Imma mill-lat ta' data protection, protezzjoni ta' data, inti ma tistax taħżen data li inti ma jkollokx bżonn. Dan huwa prinċipju li rridu nżommu f'moħħna. U b'dan il-prinċipju f'moħħna nistgħu naħdmu biex nilħqu kompromess fuq ir-reġistru biex ikun pubbliku kemm jista' jkun. Jiena qed nieħu pjaċir nisma' ukoll il-Kummissarju Barnier huwa favur reġistri pubbliċi imma da li dawn ikunu aġġornati jiena naqbel kompletament, però minkejja dan din hija kwistjoni teknika li rridu insolvuha mal-ewwel, malli kollna soluzzjoni u meta jiġu introdotti dawn il-reġistri. Din mhix kwistjoni li ngħidu ejja nħalluha għaliex stati membri ma jridux li mhumiex test li jżommu għom ġurnata dawn reġistri u argumenti uħar li naqbel miegħu huwa li jekk ikun għadha reġistru pubbliku mhux neċessarjament ifisser illi r-riċerka li ssir minn entità responsabbli ma jfissirx li l-problema se tissolva mal-ewwel ma li ħarx lejn ir-reġistru, inti għandek responsabilità bħala entità li tiżgura li d-dejta li għandek hija tajba. L-aħħar punt, issa din l-AMLD timxi aktar lejn approċċ għabbażi ta' riskju. Din dan huwa approċċ kompletament differenti u probabilment huwa aktar effettiv biex aħna naqbdu il-kriminali, però dan ifisser ukoll li għandek riskju li qed isseħħ fuq livell nazzjonali. U għalhekk aħna żammejna l-kwistjoni tal ma mestejniex mal-kwistjoni tal-lob tal-ezzard ma mendejniex proposta tal-Kommissjoni għaliex inħoss li dan ivarja minn pajjiż għal ieħor fejn inti għandek ir-riski tal-ob tal-azzard online u offline. Dak kollox ċer. Grazzi ħafna, Senjura Sargentini, u għalda baħra niskuza ruħi. Il-vot tar-rapport ser jisir fit-22 ta' jannar. Issa nati il-mikrofonu lill viċi President. Sen komplu issa biex niddiskutu il-regolament fuq trasferiment ta' fondi kollegi ma tantx għanna ħin 20 minuta fadlna jiġifieri sanżom ħafna mal-ħin iż-żewġ korrapporters se jkollhom ħames minuti imbagħad għandna tliet shadow rapporters, Sir Nitras, Sir Boskut, Sir Sargentini. Dawn ser kollom żewġ minuti kull wieħed u qed nitlob il-kollegi li jixtiequ li jintkelmu wara għaw xi ħadd li jixtieq jitkellem jekk le mela nagħlaq il-lista ta' kellima għalhekk ħadd musa jitkellem wara u nagħti il-mikrofonu mbagħad lill-Kummissjoni. Is-Sur Peter Simon. Grazzi tassew. Jina ma stajċ nattendi il-laqa. Maja għada kem weldet tarbija u nishtiq nifraħila, kella tifra u nishtiq nifraħila minn hawnhekk. Nishtiq nirringrazzja l-kollegi kollha li resqu l-emendi anke il-korrapporter Sur Karkov għal xogħol tajjeb u kostruttiv li sar fuq dan id-dossier. Ħafna mill-emendi huma fl-istess direzzjoni li ġi propost fl abbosta rapport u Moja hija kuntenta li il-kapitlu fuq protezzjoni ta' dejta se jkompli jissaħħaħ permezz ta' dawn l-emendi li tressqu. I però tixtieq li tirrib tenfasizza l-importanza tar ta' remittances fl-Ewropa. din nħarsu lejn trasferimenti li huma relatati ma' kont jew li mhumiex. U nikkonsidraw anke ir-remittances. Aħna ma nistgħux ninjuraw l-ekonomija legali però rridu nżommu f'moħħna li dawn ma jkunux il-mira ta' attività kriminali. Din hija raġuni għalfejn dan rapport konġunt jipproponi li f'każ ta' trasferimenti indipendenti li ma jsirux minn kont wieħed ta' fornitur ta' servizzi jagħti informazzjoni fuq dak li minn ħallas u beneficjarju u dawk ikunu taħt 1000 euro il-verifika tal-isem tal-min ħallas ikun bizzejiet. Imbagħad irridu nagħmlu distinzjoni wkoll bejn trasferimenti ġol unjoni u barem l-Unjoni i taqbel mal-Kommissjoni li sistema sejpa li hija fis Unjoni Ewropea l-informazzjoni li tinġabar fuq trasferimenti fl-Unjoni huma biżejjed u disponibbli f'każ li jiġi identifikat ksur. Identifikazzjoni ta' ta' każijiet oħra dan imur kontra l-liġijiet tagħna ta' suq waħdini. Dawn kienu il-kummenti ta' Moja u għal darba nifirħula naħseb li se terġa' tkun magħna malajr kemm jista' jkun. U anke biex nifinalizzaw dan id-dossier. Grazzi ħafna sur sejma aħna wkoll nifirħu lil Moja issa sur Pirko jekk joġbok. Grazzi, Sinjura President, jiena nixtieq nibda sur Kirkop. Jiena nixtieq nirringrazzja il-korrapporter u nifraħilha anke għal familja tagħha. Għamilna progress anke fuq dan ir-rapport u nittama li nixna niksbu riżultat tajjeb meta naslu għal-vot fit tmim dan ix-xar. Importanti ewwel qabel kollox li ngħidu għalfejn qegħdin iddiskutu dan ir-rapport u x'inhu l-għam prinċipali tiegħu. Hawnhekk qegħdin ngħidu fuq it-traċabilità ta' fondi u dan jista' jsir billi ikun hemm kriterji li jinġabru fuq l-informazzjoni li jkun hemm dawn it-tras esperimenti. Aktar ma jkun hemm risku aktar li hemm informazzjoni li tinġabar. Dak kellna f'dan il-pakkett sa nimxu minn approċċ bbażat fuq ir-risk lejn approċċ bżat fuq ir-riskju dan jiena nappoġġah. L-FATF u l linju gwida tagħha ma nafx hekk xoltana għandu xi ibni ma dan, ma m'hemmx għalfejn nivvintaw affarijiet li diġà jeżistu. L-opinjoni ta' rapporter huma tajbin u jirriflettu anke rakkomandazzjonijiet, però kien hemm numru ta', suġġetti li kienu ta' interess għal membri ħan indirizzhom l-ewwel net il-limiti. Jiena tal-opinjoni li il-limitu ta' 1000 euro li bħalissa jgħat fisseħ għandu jibqa' bħala parti mill-proposta. Ovvjament, rridu ndaħlu flessibilità biex trasferimenti li jkunu taħt dan l-ammont li jkunu sospettużi xorta jkunu jistaw jiġu evalwati fid-dettal. ċertu elementi ta' dan il-rapport ineħħu dawn il-limiti u għalek ineħħu dan l-approċ simplifikat fejn ikun hemm trasferimenti fl-Unjoni. L-FATF jappoġġaw l-approċ attwali u kienu koll il-bazi li ġiet użata għall-AMLD anka dan se jiġiżat fis-suq tal-pagamenti. Dan se jżid il-spejjeż fit transazzjonijiet u anke biex ikun hemm prezzijiet kompetittivi għal pagamenti baxxi biex jitnaqsu r-riski ta' ħasil tal-flus. Aħna ser nitolbu li jkun hemm alternattivi billi jisiru pagamenti permezz ta' bank. Jina għalhekk ma nixtiex nappoġġa ehm, 79-80 85, 86, u Emenda 51, 52, 53, imresqa mis Sir Intervelt Sargentini, Devares u Trianta Felidis, dawn inneħħu referenza għal premessa numru 7 għal direttiva tal-protezzjoni ta' data. 95-64 ta' EC. Id-deroga li fija hija sensibli. Però ma tiżgurax protezzjoni adegwata għal interess pubbliku jew inkella biex ikunem difiża ta' pretenzjonijiet legali. Jiena restaqt numru ta' emendi biex insaħħu protezzjoni ta' dejta f'din dan ir-regolament. Dan iħalli impatt fuq il-fornitur ta' servizzi u l-konsumatur u l-ġbir ta' informazzjoni għal raġunijiet ta' kontraħasib tal-flus dan isiru fl-istess ħin li tinġabar data għal raġunijiet kommerċjali biex nirrispettaw id-dritti ta' individwali hemm bżonn li niżguraw li dawk li jinġbru data minn għandhom ikunu informati tajjeb u tawlom id-drittijiet tagħhom ta' protezzjoni tad-data. Naħseb dak kollu li kelli xnajt jiena lesta u kolli naħdem mal gruppi kollha biex naħdmu fuq dawn il-kompromessi, jiena ninsab ċert li sen jkollna riżultat pożittiv u u sar nkun flessibbli wkoll fl-idejat li jiena nressa. Grazzi ħafna sur Kirkop, issa ngħaddu għal Shadows. Is-sur Nitras, PPE. Grazzi tassew, Signora President. Se nagħmel li nista biex nżomm fil-qosor. Fl-emendi li ressaqtijena, i-provajt inwessa il-kamp ta' applikazzjoni ta' skambju ta' informazzjoni, fejn tista' tiġi skambja tal-informazzjoni. F'transazzjonijiet fl-Unjoni nixtieq nixbitak attenzjoni għal numru 72 jiena nixtieq li l-kam ta' applikazzjoni tar regolament jitwesta biex ikopri anke il-konsumatur. Artiklu 3 ma jkoprix persuni legali. Jiena ħarist ukoll lejn il-bosta emendi li tressqu u jkolli ngħid li l-maġġoranza tagħhom mexxin fl-istess direzzjoni, jiġifieri li jkun hemm aktar protezzjoni tad-data. U li id-data tkun dejjem aġġornata. Naħseb li dan huwa importanti ħafna meta nġu biex nipproċessaw id-data tal-konsumatur n numru ta' l-identifikatur uniku ta' transazzjoni u wkoll utli. Issa fuq soluzzjonijiet partikolari. Naħseb dak li għanna, Mr. Gigholt, Tavares u Sargentini 125, dan huwa interessanti u koll. L-idea li kunem sistemi legali ugwali bejn l-istati membri. Jina minix ċert kem dan huwa possibli ma nafx kif nistaw dan nestenduh għal pajizi li mandomx sistemi ugwali. Jiena nixtieq nilqaw wkoll il-fatt li ċertu membri huma favur informazzjoni simplifikata. Ovvjament, se kollok bżon l-isem. Imma minix ċert jekk artiklu 5 u wix wisa zzejed, grazzi ħafna. Shadow għall-essendi s sinjura Boskut. Jien nixtieq nirringrazzjak, Sinjura President, nixtieq ngħid ukoll li aħna nappoġġaw l-approċċ tal-rapporter Kleva kif qal Istur Simon. Grazzi, Sinjura Baskort. ix xadow minnaħat tal ħodor is-Sinjura Sargentini. Grazzi, Sinjura President. U grazzi lil Timothy Kirkov, il-rapporter għal-Libe u s-Sinjura Kleva għal-Ikon. Jina se kolli diskuża ruħi fissem li kollega tijaj tifara xisilli u fil-komitat ikon u nixtieq nagħmel żewġ punti partikolari. Hemm bżonn li ikun hemm identifikatur uniku għal min ħallas u l-beneficjarju wkoll biex jagħtu isimhom u l-numru tal-kont mhux għal tranzazzjoni waħeda li kif għadna femmen dan numru 70, imma anka għal raġunijiet ta' e, investigazzjoni u identifikazzjoni u prosekuzzjoni ta' kazijiet ta' ħasil ta' flus. Inħossu li huwa importanti li skużawna ħanejt ħor qabel il-komment li jagħmel Timothy Kirkup fuq l-emenda tagħna 51 fejn aħna tinneħħu il-possibilità li inti tkun tista' tibgħat id-data f'pajjiż terz li ma jsegwix l-standards ta' protezzjoni ta' data li għandna fl-Unjoni. Dan għalina huwa kruċjali. Nkunu qegħdin nimminaw il- proposti kollha tagħkom ta' protezzjoni ta' data jekk nippermettu li nibatu data f'pajjiżi oħra li ma jsegwux regoli ta' data ta' protezzjoni ta' data Ewropej. U din ir-raġuni għalhekk għalfejn aħna emendajnija f'numru 2 emenda numru 52 u anke f'51. biex nizguraw li din leġislazzjoni taħdem u tkun ta' suċċess, huwa importanti li jkollna kjarifika protezzjoni tad-data kif ukoll fuq whistleblowers li huwa suġġett li se nisqu emendi fuq ukoll. Grazzi ħafna Sinjur Sargentini. Peress li m'hawnx aktar shadows preżenti u ħadd aktar ma talab il-mikrofonu, nadrura nagħti il-mikrofonu wissal lill-Kummissjoni. Grazzi, Sinjur President, senżon fil-qosor u nwieġeb għal xi punti li saru l-ewwel punt fuq il-bżon ta' konsistenza fil-direttiva ta' servizzi ta' pagamenti. Hemm bżonn li jkun hemm terminoloġija konsistenti, dawn però dejjem mhux dejjem ukoll il-każ, rridu noqogħdu attenti però. Mhux it-termini kollha fil-PSD ser iwasslu għall-istess riżultat li aħna għandna f'dan ir-regolament. Mod partikolari qed nagħmel referenza li nneħħu il-identifikatur uniku ta' tranzazzjoni permezz ta' identifikatur uniku biss. Dan mhux se jkun qed identifika tranzazzjoni u tranzazzjoni ikolla aktar informazzjoni fuq min ħallas u fuq il-beneficjarju dan ikollu aktar informazzjoni milli konna identifikatur uniku li jieħdok lura biss għal min ħallas jew għal beneficjarju dan għalhekk jista' jwassalna għal problemi biex f'konformità ma' standards internazzjonali. Fuq it-tneħħija tal-faċilità li tħares lejn il-verifiki ta' tranzazzjonijiet ta' inqas minn 1000 euro. Aħna nappellaw li dan ser jespandi il-każijiet ta' monti ta' flussi ġi trasferiti, din hija faċilità li ġiet rikonoxxuta wkoll bħala riżultat ta' minħabba standards internazzjonali u minħabba fekk kien hemm tħassib anke f'dawn id-diskussjonijiet li mingħajr dan il-limitu il limitu inti tkun qed tirriskja li ċertu pagamenti jidħlu fis settur informali u għalhekk inti ma jkollok l-ebda traċċabilità tagħhom. Din raġuni għalfejn hemm il-limitu. Fuq il-proposta li inneħħu il-sistema ta' trasferiment supranazzjonali din hija xi ħaġa li l-Kummissjoni ma tappoġġjax. din hija tikkomplementa wkoll is-SEPA, Single European Payment Area, u ma tikkonsidrax lanqas illi l-FATF u l-standards internazzjonali jirrakonoxxu il-validità ta' dan l-approċ. Għalhekk bħala l-aħħar komment nixtieq ngħid illi ir-regolament rrit jaħdem id-fit ma' sistema ta' pagamenti tajba u effiċjenti. Importanti ħafna li ma ndaħlux tibdiliet anke jekk ikunu tibdiliet żgħar għax dawn jistgħu ixekklu s-sistema ta' pagamenti u jistgħu waslu anke għal ħafna pis finanzjarju biex isiru dawn it-tibdiliet. Grazzi ħafna peress li s-sur Simon muxijata unek hawnhekk nagħti il-mikrofonu lis-sur Kirkop bħala rapporter, jekk jogħġbok. Signor President, jina nat il-mikrofonu l-ura lilek għalix jina smajt tajjeb il-kommenti li saru, ser nikkonsidrawhom ukoll ser naħdmu ser nkompli naħdem mal-korrapporter f'dan il-punt u nittama li kan nirxina niksbu situazzjoni bilanċata u nirringrazzaw kol il-Kommissjoni għal kontribuzzjonijiet tagħha. Grazzi ħafna kollegi tal-kontribuzzjonijiet tagħkom. Il-vot se jsir fil-22 ta' Jannar. Nixtieq kom li klat tajba, il-Komitat Libe se jkompli fil-ħedma tiegħu f'statejn wara nofsinhar, grazzi.